Aħna smajna lill president tal-Brażil u bażikament jidher li l brażil ħa toħroġ mill-ftehim għall-klima u allura ma nkunx nistgħu naqblu ma' dan il-ftehim aħna mbagħad. Grazzi. Grazzi issa ngħaddu għall onorevoli Jongerus għall minuta. Grazzi, Signora President. Trump irrit eh, jiblokka l-WTO, eh, Johnson irrit Brexit jibes, l-Europa edha dbati aħna l-ikbar suq ta' konsumaturi fid-dinja għalek għanna responsabiltajiet kbar, imma għanna opportunità u kol, opportunità li namlu kommerċ dinji iktar sostenibli aħna nistaw u kol namlu dan għalix il-pat ekoloġiku jitlop li aħna neħdu azzjoni fil-futur irrit ikonna ftejmiet kummerċali li jitolbu li l-ftejim ta' Pariġi jkun irrispettat jew inkella nimporu sanzjonijiet għaliex dan u din hija xi ħaġa importanti. rridu namlu dan kollu biex nieqfu lil Trump, lil Bolsonaro u lil Johnson dawk li huma xettiċi dwar it-tibdil fil-klima u illi rridu e, min irid jaħraq il-foresta tal-Amazonja mhuwiex imsieħeb tajjeb tal-Unjoni Ewropea. Il-kellem li jmissija Sinjura Vajs imma minn qed nara hawnhekk. Ma tidirx li hija dawn. Mela, nistgħu ngħaddu l-kelma l piti kajnen. Irridu ikkonna ftejimiet ta' kummerċ ħieles antiki u anki il-ġodda rridu nistudjawhom sew bħal dal ftehim eh, ta' kummerċ ħieles mal-Merkasur u dan mill perspettiva ta' tibdil fil-klima u l-iżvilupp sostenibbli. Dana ma jfissirx illi aħna m'għandniex ikollna ftehimiet ta' kummerċ ħieles imma ma nistawx ikonna ftejmiet illi jixbħu dawk illi kien ikonna qabel hemm bżonn ta' ftejmiet moderni għaliex dan għandhom implikazzjonijiet għal ħaddiema jew ukoll għal proċessi tal-produzzjoni tal-, -produzzjoni, tal Eh, bdewa tagħna jew tal-produtturi tagħna għal produzzjoni ta' eh, prodotti tal-ikel minn oriġini tal-annimali, trobbija tal-annimali, il-produzzjoni tas soja, x'inhuma l-implikazzjonijiet għal foresta tal-Amazonja, jiġifieri il-ftejmiet tal-kummerċ ma jistgħux jifokaw biss fuq aspetti kummerċjali. Grazie, Signora Sajdra, għal-minuta. Grazzi ħafna. Aħna eh, qed naraw l-ftehim mal-pajjiżi tal-Mercosur għandhom bżonn ta' regoli eh, li iħeġġeġ il dawn il-pajjiżi biex iżidu l-standards ekonomiċi tagħhom u din hija xi ħaġa nistgħu nagħmluha bil-Green Deal u dan il-ftehim qed iwassal għar riskju li jkun hemm influwenza negattiva fuq il-bdiewa nitkellmu fuq kompens ta' biljun li l-kummissarju eh, wiet l bdiewa aħna għandna nħallu dawn l-influenzi negattivi li seħħu il ftajm jidher aċċettabbli ma ma nistax naqbel mal imġiba ta' Bolsonaro u laqqas nista' naqbel mal-mod ta' kif qed eh, jibqa' jihra l-Amazon. Dan il ftajm jista' jkun eh, jista' jiġi aċċettat jekk Bolsonaro jieqaf eh, jieqaf għad deforestazzjoni tal-Amazon. Jekk ma jkollniex garanziji konkreti minant eh, il-President Bolsonaro, jien ma se nkun qed nivvota favur dan il-ftehim. Dan huwa mezz ta' kif ninsew ukoll il-miri tal-ftehim klimatiku. Grazzi ħafna. Issa l-aħħar kelliem is-Sur Fernandez għal minuta nofs il ftehim tal-Mercosur mhuwiex sempliċi ftehim ekonomiku hemm il-valuri tal-impenn soċjali, eżiġenzi, eh, reċiproċità, żvilupp sostenibbli jrid ikun kompatibbli mal-patt ekoloġiku. Hija wkoll opportunità li aħna nistgħu nitilfuha L-Unjoni Ewropea u l-Mercosur impenjaw ruhom li japplikaw il-ftehim ta' Pariġi. Il-ftehim mal-Mercosur fih kapitlu dwar l-iżvilupp sostenibbli eh, dwar il ħarsien tal-foresti, rispett ta' drittijiet fondamentali, promozzjoni ta' responsabilità korporattiva tal-kumpaniji u huwa ftehim ukoll li jagħti aktar saħħa lis soċjetà ċivili li għandha rwol attiv fl-applikazzjoni ta' dawn il-miżuri. Il-ftehim ikopri wkoll il-protezzjoni ta' drittijiet tal-komunitajiet indiġeni u jagħmel referenza wkoll għall prinċipju ta' prekawzjoni jew wieħed mill-mekkaniżmi l-iktar importanti li permettina li niġġieldu kontra it-tibdil fil-klima rridu nisħu wkoll u nfakru li dan il-ftehim għall merkosur se jkun bħal liġi li se tiġi ratifikata mill-pajjiżi tal-Amerika Latina u aħna ma nistgħux nitilfuha din l-opportunità. Din hija proposta li hija 100% kompatibbli mixtieqa u tippermettilna illi naħdmu id fit mal-patt ekoloġiku l-ġdid. Nuna ħel tasfat fil-Komissjon, Grazie ħafna, issa il-Komissarju Hogan jekk jogħġbok. Grazzi, Sinjura President. L-ewwel nett nixtieq ningrazzja l-64 kelliem illi kontribwixxew għal dan id-dibattitu. Il-Green Deal Ewropew huwa l-enti ġdid ta' kif qed inħarsu lejn il-politiki kummerċjali eh, kollha u eh, jiena smajt mill-Partit tal-Ħodor u skellmu eh, fuq xed tagħmel il-Kummissarju il-Kummissjoni fuq il-Green Deal u u eh, din kienet u anke kien hemm il-votazzjoni għal Sinjor von der Leyen pal qiegħed il-Kummissjoni. Imma ma jidirx li intom sodisfatti biex inkompli fuq is-sur Ġanġeres għal din il fejm huwa opportunità Illum il-ġurnata m'għandniex xi tip ta' ftehim mal-pajjiżi ta' Mercosur sabiex naraw kif dawn l-erba' pajjiżi jkunu jistgħu jimxu ma' opportunità progressiva għal azzjoni ambjentali u klimatika u kien hemm ħafna opinjonijiet minn membri parlamentari li jiena ma nafx x'mekkaniżmu jħorrem sakemm ma nikbux xi jitra jew nitkellmu hawnhekk fil-Parlament jew f'xi forum internazzjonali ma nafx eh, li għan mekkaniżmu fejn aħna jkunu nistgħu eh, ikollna ċertu saħħa u naħseb din ħatkun opportunità illi dawn il-pajjiżi eh, jimxu maħna. Issa, smajt ħafna kellima illi ma studjawx il-ftejm u jina nitlob rispett illi jirġaw jistudjaw, jistudjaw dan il-ftejm. Mni ngħidu li l-ftejm ta' bejn l-Unjoni Ewropea u mercosur huwa responsabbli għal ħruq tal-foresti tal-Amazon eh, m'għandix taqsam, din ma tagħmilx sens, di hija xi ħaġa għafna ħafna minnkom. U eh, huma ma mxiex ma' responsabilità tal-protezzjoni tal tal-foresta tal-Amazon. Kollha għandna din l-idea, din il-mira, kif nistgħu niżguraw illi Sur Bolsonaro ma jerġax eh, ma jerġax jiġi l-istess li ħaj proteġu l-Amazon, il-natura. Aħna kollha għandna l-istess miri. Il-leftajim huwa wieħed illi l għaddej eh, fuq 20 sena fil-fatt, imma fl-aħħar mill-aħħar dan ħajkun ta' bażi eh, fejn ikolna bilanċ tajja pa' sostenabilità. Il-President Bolsonaro Eh, kampanja fl-elezzjoni li ma jridx ikun parti mill-ftehim ta' Pariġi kellu l-istess politika eh, bħal Trump u biddel l-idea tiegħu fil-kuntest tal-dan il-ftehim u fil-fatt qed jaċċettah issa dan il-ftehim ta' Pariġi. Ħa naraw kif ħajjiġi implementat imma xnejdu meta ngħidu li m'hemmx progress fil-qasam tas sostenibilità dan il-ftehim jagħti eh, impenn vinkolanti għal għal ftehim ta' Pariġi fejn il-pajjiżi ta' Mercosur kollha huma firmatarji. U eh, eh, taħt il-ftehim ta' Pariġi rridu għandna ċertu miri sal-2030, ġifieri ma jkunx hemm deforestazzjoni fl-Amazon u kumpens għal il-gasid b'effett serra eh, li twassal għal deforestazzjoni legali. Tittini jkun hemm reforestazzjoni it-tielet eh, nżidu l-implementazzjoni tal-kodiċi tal-foresti u anke li jkun hemm ġestjoni sostenibbli tal-foresti eh, biex naħħu l-prassi eh, illegali u mhux sostenibbli u qed nitkellmu fuq ammonti kbar li jkun hemm miljun ta' ettaru fis-sena li jerġgħu jirrestawrati meta u li huwa ħafna iktar minn dak li għandna bħalissa. U allura jekk ma jkunx dan il-ftejm, kif ħankunu ċerti li ħajkun hemm dawn l-impenji vinkolanti bħalissa aħna m'għandniex vuċi f'dawn il-kwistjonijiet. U allura naħseb dan jista' jkun ta' progress. Dan il-ftejm ukoll ħajkun ta' qafas eh, eh, saħtu fejn ikollna dispożizzjonijiet biex nipromovu l-rwol tal-komunitajiet indiġeni fil- katina tal-produzzjoni ta' dawn il-prodotti u ninvolvu dawn il-komunitajiet. Ġifiri, mux għet nitkelmu fuq li ninsewam dawn il-komunitajiet. Fuq id-drittijiet soċjali li ġiet nsemmija, il-pajizi kollha tal-Merkosur irratifikaw il-konvenzjoni tal-ILO. Apparti konvenzjoni waħda eh, f'pajjiż wieħed, ġifiri tlieta minnhom eh, eh, ratifikawa u u pajjiż ieħor għadu li tirratifika. Ma nistax ngħidu m'hemmx progress eh, f'dan il-ftehim. Imbagħad eh, l-Unjoni Ewropea u l-Mercosur ukoll wassal għal ftehimiet ta' xogħol sabiex ir-relazzjonijiet eh, kummerċjali ma jfixklux il-drittijiet ta' xogħol, imma anke jkun hemm iktar żvilupp sostenibbli, żvilupp soċjali Importanti li, jkollna kolna agenda li tkun hemm ispezzjonijiet tajbin, jkun eh, hemm sigurtà eh, fuq il-post tax-xogħol. Dawn huma eh, u anke kontratti kontratti li waslu għal xogħol għal ħinijiet tax xogħol tajbin. Dawn huma kollha partijiet mill-ftehim li huma importanti u naħseb importanti li tistudjawhom tajjeb. Issa fuq il-prodotti agrikoli il-ċanga, il-zokkor u l-etanol, dawn kollha kienu importanti ħafna. Jiena nixtieq ngħidilkom illi għandna 267,000 tonnellata ta' ċanga li ilha dejja din il-kwota matul is-snin imma din il-kwota mhux qed nilħquha u fil-fatt il pajjiżi tal-Mercosur mhux qed jilħqu jimxu dawn ma jistgħux jilħqu dawn l-standards u eh, l-ebda prodott Eh, li ġej mill-Mercosur mhux se jitħalla jidħol jekk ma jkunx hemm ispezzjonijiet. U ħafna minn dal-prodotti jerġgħu jiġu ritornati minħabba li għandna l-kontrolli fis-seħħ u naħseb li din għandha titkompli mhux se jkun hemm tnaqqis tal-standards tal-Unjoni Ewropea. L-indikaturi ġeografiċi kollha tagħna ħajjiġu eh, protetti. U anke meta speċjalment inqisu l ispanja l-Italja, u l-Portugal. Is-Sur Wallace tkellem fuq il-kwistjonijiet soċjali u ambjentali. Nittama li stajt nispjega lis sur Wallis x'avvanzi kbar qed isiru fl-ambjent u fil-protezzjoni soċjali. Naf li huwa ta' tħassib kbir għalik u li tkun tista' tagħti din l-informazzjoni li konsekwenti tiegħek fuq il-progress kbir li qed isir. U għalhekk fl-aħħar, Sinjura President, naħseb li għandna bżonn ta' ċertu saħħa, ċertu vuċi biex niżguraw illi dimensjonijiet soċjali u ekonomiċi kollha jiġu rispettati u dawn il-ftehim jista' jiġi użat bħala eh, saħħa u anke eh, ejja naraw fil-proċess kif nistgħu dan iftejm nagħmlu aktar ċar u nirranġawh jina ħankun qed naħdem magħkom sabiex niżgura li l-interpretazzjoni ta' dan il-ftehim u l-karifika meħtieġa tkun disponibbli għalikom sabiex nkunu nistgħu ntejbu l prospetti li jiġi approvat dan il-ftehim dan il-Parlament irid jagħti l-konsens għal ftehim qabel ma jgħaddi għand l-Istati Membri. U għalhekk fl-aħħar nixtieq ngħid li għal 20 sena l-Unjoni Ewropea ilha tipprova tinnegozja eh, ftehim ma' sħabna fil-Amerika Latina u eh, din hi xi ħaġa li insejnija għal ħafna snin. U issa qegħdin wasalna f'opportunità illi il-lejdu dawn il-pajjiżi dawn il-ħbieb tagħna illi aħna lesti naħdmu magħkom fil-kwistjonijiet ambjentali, soċjali u ekonomiċi. Mhux u mhux nibdluhom, le. Grazzi ħafna kummissarju eh, kien hemm naħseb kif li kieku kien hemm blue card Sur Wallis kien jollija żgur, imma naħseb issa tajjeb li nisimgħu mill-Sinjura Tupurajnen mill-Kunsill. Grazzi ħafna. Eh, membri onorevoli tal-Parlament, sinjurina biex nikkonkludi nixtieq nirringrazzjakom għal dan id-debattitu eh, importanti eh, fuq din il-kwistjoni li huwa ta' tħassib għalina il-koll. Nixtieq nirringrazzjakom tal-kummenti jiena smajt it ħassib tagħkom u jiena żgur ħankun qed dijom lill-Kunsill. Ħbieb aħna kollha għandna l-istess idea li rridu naħdmu biex niġġieldu l bidla klimatika u l isfidi ambjentali illi qed ikunu qed isiru aktar u aktar urġenti. Il-Green Deal eh, qed iwassal għal strateġija komprensiva illi issa aħna lkoll irridu nistudjawha. Jiena nixtieq din l-inizjattiva u nirringrazzja lill-Kummissjoni u l-Kummissarju Hogan Il-kummerċ huwa parti mill-politika importanti eh, fejn is-sostenibilità eh, hija element importanti ħafna. U eh, hawnhekk għandna pjattaforma fejn nitkellmu mal-imsieba tagħna fuq il-klima, fuq il-relazzjoni ambjentali. Il-ftehim kummerċjali mal-Mercosur irridu nħarsu leha bħala opportunità. Jiena naħseb illi din tista' tkun opportunità biex nippromovu l-bidla. Din mhux se tiġri waħedha, però uħut minnkom uh, Eh, semmejtu il-possibilità ta' negozjar mill-ġdid għal eh, ftejim aħjar. Li nerġgħu ninnegozjaw dan it-tip ta' ftejim faċli ngħiduha. Il-ftejim vera mhuwiex eh, perfett, l-ebda ftehim ma jkun perfett, imma huwa relevanti ħafna ekonomikament. U huwa wkoll sinjal ġeopolitiku importanti u Apparti minn hekk jagħti opportunità lill-Unjoni Ewropea sabiex tesporta eh, l-standards eh, ambjentali u soċjali f'reġjun ieħor. L-Unjoni Ewropea waħedha ma tistax twaqqaf id-deforestazzjoni u l-impatti fuq il-bidla fil-klima. Eh, u għalhekk irridu naħdmu mal-pajjiżi terzi f'kooperazzjoni u din hija importanti ħafna. Din hija importanti għal kwalunkwe ftehim kummerċjali u eh, kull meta għandek il-kapitlu fuq l-iżvilupp sostenibbli. Għalhekk bibi jena nemmen li l-kummerċ eh, jista' jagħtina ċertu saħħa ma aħna rridu nkunu lesti li nużawh u fl-aħħar mill-aħħar rridu naċċettaw illi ħaj tinvolvi wkoll ċertu trade-offs. Għalhekk nirringrazzjakom għal dan dibattitu. Grazzi Sinjura President. Grazzi ħafna, grazzi ħafna Ministru, għalhekk nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu. Issa, il-punt li jmiss fuq l aġenda hija d dikrazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni, rappreżentanti tal-Unjoni għal affarijiet barranin politika tas sigurtà fuq is-sitwazzjoni tal-Ujgur fiċ-Ċina, China Cables. Pa soltu tistgħu tużaw il-sistema elettronika sabiex titkellmu u għal blue cards. Ħanistennew lil kulħadd sabiex jieħu postu u jiena nixtieq nieħu din l-opportunità sabiex nilqa lil dawk li qegħdin iżuruna kultant meta ikolkom il-headphones tajtu Eh, biex titkellmu ma taħdejkom, qed nisimgħukom minn hawnhekk u għalhekk jekk jġobkom eh, tajtux biex titkellmu. Ma kuntenti ħafna li intom interessati fix-xogħol tagħna għalhekk eh, nagħti merħba lir rappreżentantoli. Mr. President, Honorable Members. Sir President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, f'dan l-aħħar ġimgħat, Sur President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, l-Unjoni Ewropea għad ripetutament titkellmet dwar is-sitwazzjoni fiċ-Xinjiang eh, kena l-Konsil fi Ġenevra wkoll u l-Assemblea Ġenerali tal-Ġuns Maquda f'Ottubru anki għamilt hekk mal li kelli mal-Ministru tal affari Barranin taċ Ċina f'Madrid aħna nibqaw imħazbin sew f'rigward ta' dak li qed jiġri u r-risorsi li tista' toqgħod fuqhom qed jgħidu li dan affettwa iżjed minn miljun persuna u mbagħad hemm L-użu ta' sorveljanza mifruxa ħafna nifmu li teknoloġija avanzati joqogħdu fuq l intelligenza artifiċjali qed jintużaw biex jimmontorjaw in-nies fi u hawnhekk għandek reġistrazzjoni tad-data sensittiva ħafna u metodi oħra. Ir-rapporti jirreferu għal restrizzjonijiet għandek problemi fil-kwad tal-postijiet tal-biex ehm, jitalbu n-nis wanki n-nis li minoranzi fil-lingwi u ħadd ħadd mu qed jgħid li m'għandhomx xiedu miżuri biex iġildu terrorizmu iżda milli fimna il-miżuri huma sproporzjonati għal eh, flan biex tiġilet kontra terrorizmu u l-estremizmu. Din hija konklużjoni għangi ta' tnax il-proċeduri speċjali ta' ġuż maquda li analizzaw il-sitwazzjoni tal-liġi ta' kontra terrorizmu fil-Ċina u waslu għal konklużjoni li huwa ta' tħassib sew minħabba l-assenza tal-revizjoni mill-ġudikatura u nixtieq inħares li l-aċċess eh, għal reġun bħal pereżempju dawk li għandhom mandat taħt il-ġnus maquda u anki il-rappresentant tal dritti tal nedem il talbit tagħhom ma nistamax u illi jkollhom aċċess ikun pass il qudiem jena tkellimt mal-awtoritajiet Ċiniżi u għall-ambaxxaturi tagħna biex inżur ir-reġun. Eh, Kenna ċerimonja l-lum li fejsen nenfasizzaw enfasizzaw l-importanza li nirrispettaw il-nis li jiġu minn minoranzi minħabba l sep ir-reliġjun u anki dritta l tal-edukazzjoni tagħhom. L-Unjoni Ewropea se tkompli tesprimi il-pożizzjoni principali tagħha u tħassib tagħha fir-rigward ta' Xinjiang fil- fil- avastat eh, f'dak li qed fiċ-Ċini. ċina fisem l-Unjoni Ewropea jiena se nkompli eh, ninsisti li ċina tirrispetta d-drittijiet tal-bniedem. Membri Onorevoli President, Grazie għall attenzjoni tagħkom qed nistenna eħer ħerqan għal diskussjoni tagħna. Als nächstes erhält das Wort die Kollegin Wiesler Lima für die EVP Fraktion 2. L-Onorevoli Wiesler Lima għandha kelma għal PPE. Madame la Présidente, cela fait Signora President, 20 sena ilu ċina fermat Eh, ftehim internazzjonali fuq id-drittijiet ċivili u politiċi u għadna nistennew issa illi ċina tirratifika dan il-patt jekk iċ-Ċina qed tagħmel progress fil-drittijiet soċjali, id-drittijiet soċjali politiċi marru mill-ħażin għall huwa inaċċettabbli li arresti u moħrija tan-nies u għadu għaddej f'Xinjiang il-Parlament Ewropew ma jistax joqgħod ma jagħmel xejn wara l-iżvelar tal-China Cables juri kemm qed jiġu oppressi il-nies tal-Wigur. L-Unjoni Ewropea ma tistax ma tagħmel xejn u ma nistax noqogħdu biss eh, nitkellmu bejnietna hawnhekk alla volja dan huwa eh, ukoll importanti illum. Eh, dak li qegħdin nagħmlu huwa il-premju li tajna huwa pass importanti għal din il-komunità li hija tant oppressa minħabba l-etniċità tagħha u t-twemmin tagħha wkoll il-nies li qed jispiċċaw dawn il-ċentri jaqbes il-miljun il li huma indenji tas-seklu li qegħdin ngħixu fih. il prezenza ta' dawn in-nies fil-kampijiet skont l-awtoritajiet huwa volontarju u waslu biex jgħidu wkoll li eh, dawn il-ċentri jisom boarding schools mela x'qed iwaqqaf li ċina milli permetti lill osservaturi tal-komunità internazzjonali u l-ġurnalisti imur jżurruhom dawn il-kampijiet. Nitolbu li ċina li tatina aċċess għal dawn il-kampijiet u li teħles in-nies miżmuna hemmhekk, sempliċement għaliex iridu jgħixu skont it-twemmin tagħhom indispensabbli wkoll fil-ferma tiegħi li aħna noqogħdu attenti li prodotti li huma eh, eh, eh, prodotti f'dawn il-kampijiet ma jitqedux fis-swieq Ewropej ebda kumpanija, ebda soċjetà, ħadd wieħed ħadd minna ma jista' jaċċetta illi jsir il-leħ mix-xogħol forzat kulħadd irid jieħu responsabbiltajiet tiegħu. Grazzi. Merci beaucoup. Next Grazzi ħafna, issa l-kelim li mis u għas l-Onorevoli Piri għal minuti għal-SND, President, Rappresentantoli, Sir Borrell. nil-għakom minn qalbna hawnhekk f'dan il-Parlament u eh, fissem il-SND għall-ewwel sessjoni fil-liftin il-kapaċità ġdida tiegħek. Aħna qed nistennew ħerqanin biex naħdmu maħkom fuq għall-politika barranija tal-Unjoni Europea iżjed soda. Ċina kienet eh, membru ċentrali tal-Komunità Internazzjonali, iżda dan ma jfissirx li nistgħu nagħlqu għajnejna għal ksur tad ġdida drittijiet tan-nidem xi miljun Ugors u eh, Kazakis etniċi qed jinżammu taħt arrest qed jinżammu mingħajr akkużi u biss raġuni li huma Musulmani. Il-Parlament Ewropew illum tal sur Toħti il-premju ta' Sakharov għal din is-sena huwa intellettwali, skolari u Um, u li għamil ħażin kien li tkellem għal paċi u għadrittijiet drittijiet tal-Uyghurs tal u inata sentenza ta', ta Omar Habs u ma setax jiġi hawnhekk biex jieħu l-premju tiegħu. Illum ġi rappresentant minn tifla tiegħu koraġuża ħafna brever. Uyghur aħna tinsejħu għal għal biex eh, surtol toħti jinħeles immedjatament. Dan il-provinċ huwa l ċentru ewleni għal għal kontroll soċjali, kulturali, reliġjuż eh, eh, eccetera, eccetera, kull aspett tal-ħajja ta', kuljum qed jiġi monitorjat huma jiġu sforzati li qed iċedu l-identità tagħhom kulturali u reliġjuża f'dawn il-kampi ta' reedukazzjoni. Il-Ċina impenjat ruħha fil-qafas ta' dritti ta' bniedem għandna dmir li nitolbu lill-gvern Ċiniż biex dawk li qed jinżammu jinħelsu mingħajr akkużi dawn il kampita għandhom jenal u min iwettaq dawn il-ksur eh, ta' ġitti ta' mnidam għandhom jifacċa l ġustizja l-Unjoni Ewropea hija lesta eh, tadotta eh, nassumu tadotta xi sanzjonijiet kontra dawk li jeksru dawn il-drittijiet. Grazzi. Grazzi l-kellim li u huwa l-Onorevoli Benjon għal żewġ minuti grazzi ħafna President għal iżjed minn 20 sena toħti ħadem bla waqfien biex irawwem id-dialogu l-ftehim bejn l-Uyghurs u l-Ċiniżi Bħala riżultat tal-isforzi tiegħu jispiċċa f'Settembru tal-2014 sentenza għomor ħabs wara ta' parsi ta' proċess. Jiena kuntent ħafna li hu rċieva l-premju ta' Sakharov din is-sena U laureat ġdid ta' Sakharofizza mhux biss l-uniku li qed bati taħt il-Gvern Ċiniż il-Uyghurs kienu eh, suġġetti ta' repressjoni bla parallel fl-aħħar sentejn mill-Gvern Ċiniż minħabba l-etniċità tagħhom u l-twemmin reliġjuż tagħhom mill-April miljun inżammu mod arbitrarju f'kampijiet, f'netwerk ta' kampijiet fejn jiġu sforzati li jirrinunzjaw il-twemmin tagħhom, l-etniċità tagħhom u jaħilfu il-lealtà lejn il-gvern Ċiniż. Jiena mħasseb sew dwar dan l-Unjoni Ewropea għandha titlob l-awtoritajiet Ċiniżi rispettaw id-drittijiet tal-bniedem ta' dawn in-nies u l-libertajiet għandna nissanzjonaw il- il-ksur ta' ġizja bnidem il-gvern Ċiniż għandhom iwaqqaf immedjatament dawn id-detenzjoni tal-bitraji jala il-kampijiet u il-kampijiet ta' detenzjoni u jinħelsu dawn in-nies li qed jinżammu hemmhekk. L-awtoritajiet ċiniżi għandhom jippermettu aċċess liberu lil Xinjiang f'dan il-reġjun autonomu għal ġurnalisti u għall osservaturi internazzjonali ma nistawx noqogħdu fil-kwiet u ikonna l-relazzjonijiet normali mal-Ċina waqt li hemm iksur tal-waħx li qed isir hemmhekk. Fl-opinjoni tiegħi din hija l-ikbar ksur serju eh, illi qed iseħħ fid-dinja tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja kollha bħalissa nittamaw illi il-premju Sakharov se jwassal għal biex toħti jinħeles u mbagħad wara jkun hemm bidla fl-approċċ mill-awtoritajiet taċ-Ċina fil-appoġġ għal drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Grazzi. Mela, il-kellimni jmiss huwa l-Onorevoli Butikova għal żewġ minuti u nofs grazzi ħafna President jiena nixtieq nirringrazzjak Sur Borrell għal klim ċar li tkellimt fisem l-Unjoni Ewropea il-politika tal-Partit Komunista tal-Ċiniża lejn l-Uigur qatt ma kien liberali qatt ma kienet liberali iżda fl-2014 kienem bidlu għal pozizjoni totalitarja Xinjiang li waslu għal lar stat tal-pulizija illi eh, għanna fid-dinja l-lum ġurnata. Dan din politika esterna għanda xie oppozizjoni anki minħabba China Cables u naħseb illi eh, għannazzjoni tal- uh, tradizzjonijiet kulturali tant eh, gbar hija tal-mistħija li qed jimplementaw il-politika bħal dan. M'għandhom skuża biex jiġġieldu n-nies li jridu jaħsbu kif huma jridu, jridu jitkellmu kif huma jridu, jridu jisegu eh, reliġjoni li huma jażlu. Aħna nemnu bisħeħ li wasal iż-żmien biex jieqfu l-gdib, l-gideb u l-iskużi u d-distrazzjoniet u jgħalqu dawn il-kampijiet. Aħna bħala Ewropej għanna nkunu attivi u koll u mux biss nikritikaw u għalek dan il-parlament qed jissejjaħ għal biex l-esperti u anki nħarsu l prodotti u servizzi li jintużaw biex iżidu l-ċiber sorveljanza u għalhekk dan il-parlament qed jitolbu li l-xogħol sforzat mill-kampi tal-internament m'għandux jidħol il-prodotti m'għandhomx jidħlu fil-Unjoni Ewropea u kif intqal prodotti mill-xogħol sforzat għandhom jiġu projbiti mill-miswiq tal-Unjoni Ewropea qed insejħu l-kumpaniji Ewropej biex jinforzaw linji għandhom riski għoljin ħafna fil għata reputazzjoni tagħhom jekk ma, jek ma jirrispettawx is-sistema ta', ta diligenza ta' dritti tal-bniedem biex jiżguraw li dawn mhumiex il-prodotti ta' repressjoni u għanna bżon u kol ta' mekanizmu ta' sanzjonijiet ta' peni fil ta' ksur ta' dritti ta' bnidem kif inti diskutejt fil-Kunsil tal-Affarijiet Barranin, aħna bżon, għanna dan kemm se jkun malajr. U Issa frigwad tal-sur toħti il-laureat tal-Sakarov tagħna huwa laqas jista' jara l-familja tiegħu. Ilu ma jara l-familja tiegħu għal sentejn għalkemm il-liġi ċiniża tigarantix din id-dritt. Għandna ninsistu l-koll li l-familja tiegħu ikollha dritt tkun taf fejn hu u jarawh. Grazzi. Grazzi ħafna għal Edisa Honorable Bon Fresco, grazie ħafna, President, Aziz, eh, rappresentantoli u kollegi, matul il-triq tal-ħarir, 70% fejn għan et setina għat il-popolazzjoni tad-dinja, ċina ċinikament et imponi il-regoli taħħa fil-gwad imbat tal- tal-art tal-Juguri li huma il-post infrastrutturali l-iżjed ambizjuża tal-proġett ambizjuż tal-Ċiniżi tal-biljuni eh, ta' dollari Dana huwa l-post eh, perfett biex ineħħu kull tip ta' autodeterminazzjoni minn din il-popolazzjoni. Il-triq tal-ħarir il-ġdida bekk tista' tintuża mill-merċa u l-prodotti iżda mhix permessa l-libertà u demokrazija eh, il-politika tal-viċinanza tal trid tkun konċepita skont il-parametri ġeopolitiċi globali u mhux biss ġeografiċi. L-istorja ta' repressjoni tal-Uguri turi il-reba ta' pajjiż li għandhom sistema basata fuq il-kontroll tad-dinja u tal-popolazzjoni. Kif, kif tiħu bħal monstru tajx fuq l-esperienzi tal-popolazzjoni tal, tal popolazzjoni u anke fis-settur tal-intelligenza artifiċjali, mekanizmi ta' kreditu soċjali, l-arfin tal-rikonoxximent tal-wiċċijiet u anke l-kontrolli tal-emozzjonijiet jippermettu il-kontroll tal-massa tal-biljun u nofs persuni. Il-gvern tal-ta' Peking jikkontrolla territorju għaskapitu tad drittijiet tal-bnedem u mill-banda l-oħra eh, għandhom eh, jieħdu l-fatti għal databanks enormi skont is-sistema ċentralizzata fejn ma tiddistingwix bejn eh, il-lat pubbliku jew privat. Bek ninsabu dim situazzjoni li mhuwiex aċċettabbli fejn Ewropa minħabba l-valuri bażiċi tagħha ma tistax tirristringi ruħa mm, fejn ma tagħmel xejn qabel aħna nispiċċaw bħal luguri. Grazzi ħafna. l ir Fatiga issa. Għal minuta u nofs. Sur President, Sur Viċi Rappreżentantoli nilqakom fil-Parlament. Minkejja l-esperimenti fil-qasam tal-ekonomija, iċ-Ċina għada stat komunista massiċċament eh, fejn qed twelwer gruppi enormi tal- tal-soċjetà tagħha minn Settembru tal-2019 il-China Cables, dak li smajna minn għandhom il-livell tal-intimidazzjoni fil-reġjun autonomu ta' Xinjiang qed jidher biċ-ċara l kull wieħed minnha. Ovvjament il-kampi tad detenzjoni, mumiex mumiex eh, postijiet fej wieħed eh, ta', xogħol volontarju ovvjament eh, u naraw li hemm sorveljanza enormi b'kull tip ta' kull mezz tekniku aħna nistennew azzjoni mill-Unjoni Ewropea sur rappreżentantoli għandna bżonn ta', ta biex nibqgħu sodi minn naħa tagħna u nsejjaħ għal l-elo tal-dawn il-kampijiet kif ukoll sanzjonijiet mirati għal dawk responsabbli għal eh, attwetti tal biex għal dawk li jiet jinforzaw din l-intimidazzjoni. Grazzi ħafna. Don Reveli Ruiz issa ħannuru tħassib eh, tagħna dwar eh, dak li qed jiġri fsin f'Xinjiang u eh, il-China Cables irridu ninvestigaw il-grupp tagħna dejjem huwa kontra l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem jiġru fejn jiġru anki favur id-difiża tal-dritt tal-protesta. F'pajjiż fejn qed isir dejjem iktar awtoritarju l-Unjoni Ewropea ma jistax ma tistax timponi l-istandards tagħha lek nitkellmu kontra l-sanzjonijiet u il-rikatti l-Istati Uniti ma jistax jitkellem dwar dwar it-naqis tal-libertà u f'mument ta' bidla ġeopolitiku tant kbira għandna bżonn ma nibżon iktar sanzjonizmu ma dialogu multilateralizmu u rispett ta' drittijiet tal-bniedem tal-parlament jiġri spiss l-użu ta' drittijiet tal-fondamentali bħala għodda eh, ġeopolitika u jiena nixtieq nieħu din l okkażjoni biex nitlob skuża talli għadna marna nexxinniex. Ebda bniedem ma huwa inqas minn ħaddieħor. I'm sorry, but we're not uh, giving blue cards when... Skużani maħniex qed nużaw il-karta l-blu waqt li l-rappreżentanti ta' gruppi jitkellmu. Jiddispjaċini. Grazzi ħafna l-kellim li jmiss huwa l-Onorevoli Castaldo. Grazzi President, grazie eh, Aziz um, rappresentant li l-kollegi tistaw timmaġinaw, eh, immaginaw jek eh, tkunu f-soċieta fejn jintużaw l-algoritmi matematiċi u faċli biex jiddeċidu min irid jiġi arrestatu jitpoġġa f'kamp uh, ta' reedukazzjoni. Dawn il-priġunieri fil-fatt m'għandhomx kuntatti liberi mal-barranin u taħt kol sorveljanza għal-ħin kollu u jridu jitalu mandarin u tas sistema ideoloġika skont ir-riżultati għandhom punti soċjali fejn dana se jaffetwa l-istatus tal-ħajja kollha li jibqalhom. Dana qisu xi film ħażin fejn għandha direzzjoni ħażina u dan huwa minnu u qed jiġri f'Xinjiang fejn dawn il-lugi qed ibatu minn din is-sitwazzjoni fejn um, irridu irridu um, jitbidlu mill mill um, għandhom il-ksur ta' drittijiet uh, grotesk u um, għandhom profiling uh, preventiv u uh, grazzi għal dawn in-nies li qed jirrapportaw il il il-pozizjoni tagħna u aħna x'aħna se jiġi ehm, ġudikat minn pożizzjoni li nieħdu bħalma għamel toħti sur toħti eh, b'kuraġġ kbir eh, meta kien fil-ċella li qed ibati hemmhekk nappoġġa il-kandidatura tiegħu għall-Premju Sakharov għal-2019 għax jiena konvint illi huwa dmir morali li niġġieldu flimkien ma' dawk li minna mingħajr libertà biex biex u jieġa lura dal-waqt nitamaw biex jana l-tifla tijaw. Grazie ħafna. Grazie ħafna kollegi. Aħsbu dwar l-interpreti jek joġobkom. Meta eh, tamlu l-interventi tal-kom. Issa, l-għan għaxler għal minuta u nofs, grazzi ħafna kollegi. L-għol nishti nirringrazzja l Viċi President, Rappresentant Oli Sur Borrell tal-klim li ta' fil-bidu ta' dan dibattitu anki li kien prezenti fil-premju Sakharov fejn bat messaġġ lil Beijing. Dina hija ħaġa li għamilnieha fejn parteċipajna fil-diskussjoni fuq dak li qed f'Xinjiang. Naħseb li hawnhekk kulħadd għandu l-istess pożizzjoni u dana nittamaw li dan wassal għal ċertu riflessjoni min naħa tal-Beijing hawnhekk ehm, il-priġunieri għandhom il- id-drittijiet tagħhom anki għal żjarat mill-familjari tagħhom u anki biex iċ-Ċina tirrispetta dak li għandha fil-liġi u anki dak li impenjat ruħha fuq il-livell internazzjonali u tippermetti r-rappreżentanti ta' ġuż maquda pereżempju jitlu fil-pajjiż u jitlu fil-dawn kampijiet biex araw x'inhija r-realtà hemmhekk e, e, minni xet nifem il għalix pajis kbir bħal ċina għanda bżon eh, eh, titratta minoranza b'dan il-mod u bekk din minoranza jistoqila l-appoċ sħiħ tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Kollega Gebhardt. President kollegi il-China Cables li nħarġu dan l-aħħar juruna n-nuqqas ta' skruplu tal-awtoritajiet ċiniżi fil-persekuzzjoni tal-poplu f'Xinjiang propju minħabba twemmin tagħhom. Dawn huma l-ar ksurijiet ta' drittijiet tal-bniedem li qegħdin naraw fid-dinja moderna qed nistenna li inti sur Borrell flimkien mal-istati membri kif eh, diġà għamiltu li tkompli titkellem b'mod ċar kontra il-mexxejja Ċiniżi biex din is-sitwazzjoni tiġi ċarata. Tkellmu, aqbżu għal dan il-poplu. Eh, Tolbu li dawn iċ-ċentri ta' riedukazzjoni jingħalqu mill-ewwel għal kumpaniji internazzjonali li qegħdin joperaw f'Xinjiang, aħna nixtiequ illi ikun hemm kontrolli biex naraw kemm huma huma involuti fil-ksurijiet ta' drittijiet tal-bniedem sabiex nisiltu l konklużjonijiet meħtieġa. Aħna ma rridux prodotti li huma r-riżultat ta' xogħol forzat fl-Unjoni Ewropea u fis-swieq tagħna u rridu niżguraw li dawn il-prodotti qatt ma jsibu aċċess għall-Unjoni Ewropea aħna rridu mod unanimu u b'mod kostanti nisħu li il-rispett ta' drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt huma prekondizzjonijiet sabiex aħna nkomplu nibnu fuq ir-relazzjoni bejn il-poplu tal-Repubblika Ċiniża u l-Unjoni Ewropea. Sinjura Entvelt, merħba. Sur rappresentant u li jiena niftakrek fis siġu liħor hemm fuq fuq il-mejda ftit ta' snin ilu meta kont president tal-Parlament Mela din se tkun l-ikbar eh, l-ewwel każ kbir għal Kommissjoni Ġeopolitika. Aħna rajna ċ-China Cables ix-xar li għadha li werra illi dan il-ġbir ta' informazzjoni u intelligenza artifiċjali huma l-lodo ta' totalitarjanizmu jekk dawn l-affarijiet qegħdin isiru eh, u jintużaw aħna wkoll forsi rridu nkunu iktar attenti llum il-amtowti tajnieh il-Premju Sakharov bħala sinjal politiku ta' fejn x'inhi l-pożizzjoni tal-Ewropa. Sfortunatament Mhix l-ewwel darba li qegħdin nagħtu dan il-premju lil ġellieda għall-libertà fiċ-Ċina u issa qegħdin nitolbu illi n-nies Ujgur il-qegħdin fil-kampijiet għandhom jinħelsu smajt ħafna suġġerimenti mingħand il-kollegi dwar x'għandna nagħmlu imma għandna strument ġdid għad dispożizzjoni ġifieri Lat Magninski illi ġie approvat il-ġimgħa li għaddiet mill-Kunsell Sur Borrell tista' tara illi Lat Magninski Ewropew si realtà minn dewmien u tista' tiżgura illi l-lista mhix se tkun ivvotata bl-unanimità sabiex ebda pajjiż ma jista' jagħmel vito u tista' tinkludu wkoll il-sopravviventi ta' ksurijiet ta' drittijiet tal-bniedem, parlamenti nazzjonali, NGOs meta tkun qed tfasslu dik il-lista biex nikkonklu inkludi l-Ewropa nistaqsi s-sir eh, seta superpower ġeopolitika għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet il-kollega Gregorova. Sur Borrell, edin nitkelmu dwar l-izvelar li rajna illi ambasġaturi u uffiċjali l-jien kienu edin jikdbulna fu il-ġenoċidi li għetwamel ċina l bira jena il-tqajt ma tiflata il-ħam toti imma seta stajt il-tqajt ma il-ħamtoti nifsu e, e, kieku ma kienx mallu f'kamp ta' konċentrament u laqas bisnafu nafu fejnu ija tissa, laqas nafu kif inna sentej ma nisimaw dwaru Jiena marriċ eh, nopponi l-ċina, trid il-familja tagħha tkun maquda din il-mara. Fl-istess ħin għaddej ġenoċidju fil-pajjiż tiegħi l-iktar raġel Sinjur Patrick Kellner qiegħed eh, jimmanipola l-immaġni ta' ċina sabiex ma tkunx tider kera Skużi kieku jiena għamil dan id-diskors fi ċina, kieku jiena kont nispiċċa wkoll luqaf f'kamp ta' konċentrament. Aħna l-Ewropej għandna s-seta illi niddefendu id-drittijiet fondamentali kontra d dittaturi fi ċina jew nibdew bis-sanzjonijiet eh, immirati. Sur Borrell, għamel xi ħaġa. Next Redner is der Kollege Korau fi 1 minut 30. Kollega Korraw. Grazzi, Signora President, kollegi. Dan kollu huwa inaċċettabbli minkejja tal biet kontinwi mill-komunità internazzjonali u dokumenti li ħarġu dan l-aħħar illi juru repressjoni li qiegħda ssir fil-Reġjun Awtonomu eh, Ujgur l-awtoritajiet fiċ-Ċina ma juru illi ma jimpurtomx u jkomplu joħon u libertajiet fondamentali u id drittajiet tal-bniedem pajjiż bħal-Ċina li dejjem iktar qed tipprova jsir interlokutur affidabbli f'kuntest globali jrid juri illi mbagħad dawn il-ksurijiet serji ta' drittijiet fondamentali bħalli kieku dak ma kienx biżejjed iċ-Ċina tkompli tippersegwita l-poplu jguru minoranzi oħrajn barra mill-frontier nazzjonali tagħhom dana għandu ġelna eh, nirriflettu fuq kontromiżuri il-premju li tajna l-professur Lamtoti huwa premju li ma tajnex biss lilu imma lil ċittadini uguri illi qegħdin jiġġieldu kontra din is-sitwazzjoni bħala Ewropej irridu niddefendu bis-saħħa kollha li għandna id-drittijiet tal-minoranza Ujgur fiż-żona Xinjiang l-inizjattiva m'għandix titħalla fidejn l-istati membri individwali imma sforzi jridu jkunu maqsuma sabiex dawn ikunu aktar effettivi. sorry we have a slight of a mix up if you had exceeded your speaking time. Ma konniex ċerti jekk inti konċ bist il- il-ħin li kellek allokat jew le nispera ma tfejtlekx il-mikrofonu kmini wis. Il-kellim li miss McAllister. Grazzi, Signora President ir-rapporti kredibbli li waslunna fuq it u ta' poplu Ujgur f'Xinjiang ħasbuna ħafna Eh, ma tlet affarijiet issa l-iktar importanti ġifiri il-prattiki ta' detenzjoni arbitrarja mingħajr ebda eh, smieħ ta' minor, persuni part, li għamlu parti minn minoranzi irridu jieqfu u il-persuni illi huma arrestati irridu jinħelsu. L-autoritajiet f'Beijing irridu jagħtu aċċess f'Xinjiang lill-attivisti u ġurnalisti anki l-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti u dettalji tal-persuni li sparixxew Xinjiang għandhom jingħataw lil raba tagħhom Fl-istqarrija li nħarġet wara l-21 summit bejn l-Unjoni Ewropea u ċina għadna illi l-drittijiet tal-bniedem kollha huma in universali, indipendenti u interrelatati għalhekk Beijing irid jaġixxi fuq dak illi qalu. Sur Viċi President, napprezza dak li għad inti llum u nilqar il-riżoluzzjoni li se nadottaw għada bħal pereżempju dik ir-riżoluzzjoni li tagħmel talba għal sanzjonijiet immirati Kollega Santos. Grazzi ħafna, Sinjura Presidenti, ċina edha tkompli bil-politika sistematika tagħha ta' repressjoni nuqqas ta' rispett tal-libertajiet ċivili u ta' drittijiet fondamentali. U dana qegħdin naraw fil-bosta sentenzi għal mewt u l-moħrija fejn qegħdin naraw ġenoċidju kulturali l-affar din il- rida għedin naraw li l-gvern responsabli kontra l-atroċitajiet kontra l-poplu Ujgur u għall-istess persuna illi mexxa il-proċess ta' paċifikazzjoni fit-Tibet. Dan huwa titlu ironiku dwar dak fid-dawl ta' dak li qed jiġri llum qed nitkellmu dwar riedukazzjoni politika, xogħol forzat, arresti arbitrarji u ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Din hija xi ħaġa inaċċettabbli huwa essenzjali li nitolbu illi Eh, illam toti jinħeles immedjatament u d-defensuri kollha ta' drittijiet tal-bniedem u li ma naħallux prodotti li huma il-frott ta' xogħol forzat jidħlu fis-swieq tal-Unjoni Ewropea. Anki is-sanzjonijiet immirati biex nagħmlu pressjoni fuq l-awtoritajiet Ċiniżi biex jalqu dawn il-kampijiet u jwaqfu darba dejjem il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Thank you, Madam President. Grazie, Sir Kirchhoff. Grazzi ħafna. Dan id-dibattitu mhux kontra l gvern Ċiniż jew iċ-Ċina, qed fuq il-protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem u jiena nixtieq ehm, insemmi l-Amtotti li ngħatat il-Premju Sakharov u din hija professur tal-ekonomija u dejjem ħadmet ta' drittijiet tal-minoranzi u dejjem eh, ħadem ukoll sabiex ikun hemm dijalogu u jifhem aħjar u bħala u minħabba l-attivizmu tiegħu u indbat il-ħabs minn 2014 u ilu hemm u baqa hemmhekk. Eh, Sur Borrell jiena nitlob nitlob li l-amtotti joħroġ mill-ħabs u t-tieni titwaqqaf il-persekuzzjoni persekuzzjoni fuq il-komunità eh, Ugjur fil-ċina. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għal Sinjura Von Cremon u Badel. Grazzi ħafna, Senjura President, eżis kollegi u rappresentantoli. Meta aħna nirċievu reazzjonijiet b'saħħithom miċina, eh, forsi naħsbu li huma b'saħħithom, imma fil-fatt qed juri li huwa l-oppost huma dajfa, għaliex jafu li dak li qed jagħmlu b'nieshom stess eh, huwa ħażin moralment. Il-ksur ta' dritt tal bida mhijiex aċċettabbli u l-gvern Ċiniż jaf li huma qegħdin jiksru l-liġijiet tagħhom stess. U apparti minn hekk iċ-Ċina eh, dejjem għandha responsabilità li tipproteġi, ċina għandha responsabilità li tipproteġi ċittadini tagħha. U importanti li dawn jimxu ma' dawn il-liġijiet u jimxu ma' l-standards minimi. Aħna fl-Unjoni Ewropea nistgħu eh, nilħqu, nistgħu nejnu Eh, l-nisa ċina jekk naħdmu fl-imkien. Aħna rridu nkomplu nżidu l-pressjoni u eh, nsemmu għacċina għal dak kollu li qed tagħmel jekk ma nagħmlux hekk ma kunx issawhom differenza għal nies li qegħdin jgħixu fiċ-Ċina però mhumiex il-gvernijiet u l-politiċi biss li jimxu ma' strateġija għabbażi tal-protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem huwa fidejn il-kumpaniji u n negozji li bħalissa qegħdin jagħmlu ħafna flus fiċ-Ċina kif ukoll f'Xinjiang minajrom l-istrateġija tagħna ma tistax taħdem. Grazzi. Nirringrazzjak issa ngħaddu għas Sinjura Zofko għal minuta rappreżentant li l-istorja reċenti turi li meta minoranza eh, reliġjuża tkun qed issofri u tiġi trattata eh, b'mod ħażin ħajkun hemm konsegwenzi eh, u bħalissa dan il-maltemp fuq naħlor tad dinja. Sitwazzjoni tal-Ugurja xi ħaġa kera ħafna u jiena nilqa dan id dibattitun u nilqa rikonoxximent tal-Parlament illi Eh, tajna l-premju Sakharov għal eh, ilam Toti li dejjem ħadem għad-drittijiet tan-nies Ujgur. Jiena nixtieq insemmi xejra tiġri qed naraw illi eh, minoranzi musulmani u nitkellmu mbagħad fuq il-persekuzzjoni tal-nies Kristjani f'Burkina Faso. Aħna tkellimna fuq il-persekuzzjoni wkoll fl-Alġerija aħna naħsbu illi l-libertà ta' twemmin hija xi ħaġa importanti u rritu ikun hemm tolleranza fis-soċjetà għalhekk nitlob lill-Kummissjoni u lill-EAS ehm, sabiex jidaħlu l-kunċett ta' dijalogu ta' bejn ir-reġjonijiet bħala strateġija biex inwasslu għal paċi u rikonċiljazzjoni fil-politika tal-azzjoni esterna tagħha. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għas Sur Glucksmann għal minuta. Grazzi. Taqra il-Koran u tmur fil-kamp. Għandek id-daqnat jibatuk fil-kamp tibbat xi awguri għallajid jibatuk fil-kamp ek qed jiġri fiċ-Ċina bħalissa u s-silenzju qed jippermetti dawn ir-reati. Sa issa id-dinja għadet sik ta' wisq. Aħna ksirna din dan is-silenzju u tajna l-Premju Sakharov li lam toti ma dan mhux biżżejjed. Issa rridu naddu mill-klim għal fatti hemm bżonn ta' sanzjonijiet immirati kontra mexxejja Ċiniżi li huma involuti direttament f'dak illi hija l-ikbar ehm, politika kontra eh, ta', ta, ta internament tal-massa li għaw fid-dinja ta' moħrija hemm bżonn illi l-kumpaniji Ewropej japplikaw id-dmir tal-viġilanza b'mod partikolari dawk li produċu il-tessili, tessuti li jiżguraw illi ma mhux qed igawdu minn dik li hija politika inaċċettabbli. Dziękuję bardzo pani pośle, głos zabier. Grazie ħafna, issa naddi kelma l-onorevoli Geta. Għandek minuta nistaw nsejħulhom dak li rridu kif qed jiġri eh, f'Beijing nistaw ngħidulhom li huma ċentri ta' riedukazzjoni imma fil-fatt huma kampijiet ta' konċentrament. Irridu nirrabjaw imma le da xorta waħda ma jkunx biżejjed irridu ninfakru l mexxejja Ċiniżi illi m'hemmx seta' reali mingħajr responsabbiltà id-dinja għandha bżonn iċ-Ċina għaliex mingħajra m'hemmx eh, memx possibilità li neħu l-anarkija u tridu morru lura għal kompromessi għall impenji li ħadu kella mux se jkun hemm stabilità. Intom li tmexxu ċina aħna rridu nsemħu fuqkom imma jekk intom tinsew id-drittijiet tal-bniedem mintomx se toħol u l-paċi interna u ma tistawx għal daqstant tikkontribwixxu l-istabilità fuq livell internazzjonali. Għalhekk mela kunu eh, għaqlin għalqu dawn il-kampijiet, ħallu l-poplu ta'kom jieħu nefs u eħilsu li li toti. Zabieġi pan posew David Lega, ċas Grazzi. David Lega għal-minuta. Grazzi, Sinjura President, Sur Borrell. Aħna nafu li hemm miljuni ta' nies li huma persegwitata minħabba il-twemmin tagħhom u nafu li anke l-ġenituri jiġu separati mit-tfal tagħhom u l-familji jitkissru U nafu wkoll li reġim totalitarju qed iżommu eh, numru ta' nies f'dawn il-kampi ta' edukazzjoni jekk qed isejħulhom u dawn il-kampijiet iwassal għal memorji korra ħafna ta' kampijiet li jintużaw fil-istorja reċenti tagħna. U aħna konna qed nimxu bil-mod wis biex ikon reazzjoni għal din dawn ir-reati korra fuq il-ċittadini Ċiniżi. Ma jistax ikun eh, ħalluhom maddejjin u bloti tal-premju Sakharov qed nuru illi aħna mhux se naċċettaw aktar il-reati ta' Ċina kontra l-Uyghurs. Waħda ħan tolbu l-aktar sanzjonijiet eh, kontra dawk huma responsabbli eh, u l-appoġġ għall-Uyghurs ma tistax ispiċċa bis-sanzjonijiet għaliex meta nitkellmu fuq eh, drittijiet u libertajiet tan-nies meta dawn jiġu medda din tmur konti dak li l-Unjoni Ewropea taħdem Demalija. Grazzi ħafna. Grazzi issa ngħaddu għas-Sinjura Gil, għal-Sinjura Nina Gil. Grazzi ħafna. Rappreżentant Oli, qed nieħu li qed hawnhekk eh, f'din is-sala magħna fl-irwol ġdid tiegħek. Aħna qegħdin naffaċċjaw waħda mill-ikbar krizi.